tal-Parlament Ewropew u ħa jieħu post l-Onorevoli Iglesias u s-Sinjura Teresa eh, Jimenez Barbat u kol ħatiħu post l-Onorevoli Maura Baranda Jaran u dan ħajtħol fis-seħ fil-25 ta' novembru illum. Il-Parlament jirrikonoxxi l-ħatra ta' Sur Benito Zilwaga u Sinjura Jimenez Barbat. Jien nixtieq nilqa li dawn il-membri ġodda fil-Parlament. U nixtieq nfakkarkom li huma ħajkunu qegħdin jipparteċipaw fil-laqat tal-Parlament u tal-istituzzjonijiet u tal-entitajiet u jgawdu mill-libertajiet kollha u l-privileġġi kollha tagħhom skont dak il-dokument.